Presidenti ta' Repubblika Franċiża batu li żewġ talbiet ta' revoka tal-immunità parlamentari brabta ma' Marine Le Pen u Marie Christine Boutonnet fl-ambitu ta' stħarri ġudizzjarju fil-qasam finanzjarju tat Tribunal tal-Grand Istanza ta' Pariġi. Skont regolament dawn it-talbiet ġew indirizzati għal sezzjoni kompetenti f'dan il-qasam.